L-ewwel rapport rapport Val Karsel Siso. Ħantikom ftit momenti biex eh, sibu postkom. Eine namentliche Abstimmung. Anna votazzjoni nominali. Herr Kollege Dartmouth. Lord Dartmouth. Uh, Mr. President. Sir President, jiena ma nafx kemmu sew illi aħna nifirħu l-ex President tal-Kommissjoni Barroso uh, għal uh, ħatra tiegħu uh, fiħdan Golden Sachs. And also to express u anke biex nesprimi tħassib tiegħi li l-pensjoni tiegħu bħala ex-president tal kummissjoni eh, donna mhix biżejjed. Nista' nagħmel hekk, Sur President? Also zum ersten Teil Ihrer Frage, ich habe mir die Frage nicht gestellt. Und zum zweiten. Grazie. Jena ma għattilkomx biex tamlu mistoqsijiet u uh, fil rigward ta' mistoqsija li għamilt int hemm ir-regoli. Votazzjoni miftuħa fuq dan ir-rapport. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? għaddiet. Rapport Mihajlova, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? U din għaddiet. Zalba Bidegajn u Gerbrandi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Għadda wkoll. CFK, dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. Rapport ħawtala. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Rapport Le Breton. Favur kontra astensjonijiet għadda. Juliu Winkler, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. Tana għadda. Zalba Bidegajn Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Rapport Soltes għandna tlieta hawnhekk rapporti tas sur Soltes u jixtieq jintervjeni. Herr Kollege Scholtes, Onorevoli Soltes. Kollegi, jiena nixtieq li qabel ma nivvotaw fuq il-kandidati għal orti tal-Awdituri Ewropea irrid ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel nett skont eh, il-trattat għal tħaddim tal-Unjoni Ewropea għal konsilli li jara il-persuni li jiproponu ruħom biex jaħdmu mal-orti ta' l auditori Bl-approvazzjoni bat tal-Istat membri għallek il-Parlament suppost ikollu rwol konsultattiv biss imma dana ma jfissirx li il-Konsil ma jirrispettax ukoll ir reda tal-Parlament Ewropew fil-konsultazzjonijiet Għalhekk naħseb li dak li ġara drabi oħrajn u anki fil-futur jina nittama li il-Kunsill jirrispetta u jieħu bis-serjetà l-opinjoni tal-Parlament Ewropew meta jkunu eh, qed nittrattaw dawn il-kandidaturi għalix ta' xejn eh, siru dawn il-proċeduri kollha biex fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill ikun irrid li jagħmel ta' rasu. Jiġifieri hemm bżonn ta' konsultazzjoni u hemm bżonn ukoll ir-rispett f'din il-lista ta' kandidati għal membri eh, ġodda għal ordi tal-awdituri hemm biss kandidati irġiel. Aħna kemm il-darba għadna u sħaqna fuq l-importanza ta' bilanċ bejn il-sessi u aħna nistiednu l qorti tal-awdituri biex eh, fil-futur tirrispetta l-ugwaljanza bejn is-sessi anki fin-nomini. erba mm, l-orti tal-auditorja għandha biss erba membri nisa u jekk inkomplu sejrinek il-numru tal-irġiel naħseb illi se jkompli jizdiet. Il-numru tal-membri ma jistax jitnaqqas meta imqabbel ma numru tal-membri li kienem qabel u nittama li dawn il-prinċipji jkunu segwiti u rispettati anke fil-futur. Grazzi ħafna li rapporter. Issa għanna tlet eh, voti nominali. Le, anzi, umma fil-fatwa vot sigrit u nibdew bil-vot eh, fuq Lazaru, Stavru, Lazaru. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Dana għadda, vot sigret iħor fuq Juan Figgeredu. Votazzjoni miftuħa, kulħadd tivvota. Votazzjoni maluqa. Għadda. U issa vot sigret fuq Leo Brinkat, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni magħluqa? M'għaddix. Wir kommen nun zum Bericht Lange. Ich stelle hiermit fest, dass das Issa ngħaddu għar-rapport Lange et narra li il-dokument legali ġi adottat skont il-regoli issa jmiss il-rapport Kapel l-ewel blok L-emenda seba dawk favur? Kontra? Jekk joġobkom ullu jdejkom sew, ħaniċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għadda dan il-blokk, it-tieni blokk. L-emenda 8 dak jaqa, issa l-emenda 8 favur kontra. Astensjonijiet maddir. L-emenda 10 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddir. L-emenda 10 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddir proposta tal-Kommissjoni kif ġiet emendata dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-proposta leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Ħadd vota votazzjoni maluqa. Maddeċ. Rapport Langen, paragrafu 4, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wara l-paragrafu 22 l-emenda wieħed votazzjoni nominali miftuħa. Abgestimmt. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Madiċ. Paragrafu 23 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 24, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 30, f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 31, dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, paragrafu 44 vot maqsum, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 48 b'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 2 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? vota Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Test oriġinali tal-paragrafu 49 tlet parti, l-ewwel parti favur kontra astensjoni ta' dittini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Din għaddiet, tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 51 vot maqsum fit tlieta l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa din taddi u kol paragrafu 3 u 50 zewġ partijiet l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 54 l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 55 żewġ partijiet l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 57 dak favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 58, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 60 dak favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Għaddiet 66 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 69 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 70 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 71 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 72 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 73 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa ġe dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Rizoluzzjoni kollha kemmi kif ġiet emendata votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa? Għaddiet Issa naddu għal rapport Gerek, paragrafu 9, dawk favur. Favur tal-paragrafu 9 kontra. Astensjonijiet? Għaddit? Guerrero Saloma eh, huwa uh, nies l-lum u qed inħossu n-naqas paragrafu 23 votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 24 dawk favur kontra. Astensjonijiet għadda 27 favur kontra. Astensjonijiet għadda. Paragrafu 28 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 31, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd tivvota, votazzjoni magħluqa, għadda. Paragrafu 39, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 41 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 45, votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? votazzjoni magħluqa, għaddit. Paragrafu 47 favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 48 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet Naħseb illi għaddiet imma aħjar illi niċċekjaw. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 51, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa għaddiet paragrafu 52 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 55 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 56 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 69 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 92 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 98 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa ke favur kontra as astensjonijiet għaddit, premessa T dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit, premessa V Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Riżoluzzjoni kif ġiet emendata kollha kemmi votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota uh, tuni minuta iva l-votazzjoni mallu għawdin għaddiet. Eh, Signora Van Stoff għal point of order. Klopfen Sie mal dran, bitte. Ich glaube dich an. Naħsabajna fien miex Tap tap l-naqra. ħafna President, f'nofs il-votazzjoni għamilt punt fuq li bazi ta' lima regoli għamilta. Kien hemm problema li wieħed jistabilixi maġġoranza x'ma stajċ eh, nara l wip tal-SND. Dak li huwa importanti huwa l wip jew dawk li għedin għawek u jivvotaw li huwa importanti għalik. Frau Kollegin von Storch, ich habe nicht gesagt. Grazie, signora von Storch. Maċ li kienet problema. Notajt li ma kienx hawnhekk. Issa votazzjoni nominali, votazzjoni fetħed. Kulħadd ivvota votazzjoni għalet. Għaddit. Naddu issa għal rapport Bressu, paragrafu 7, votazzjoni nominali, miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni għalet. Għaddit. Paragrafu 13, zeċ partijiet, l-ewwel parti favur kontra estensjoni għaddit, u t tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni fetħet. Tixtimt? Kulħadd vota. Votazzjoni għal-et. Għaddit. Il-paragrafu 30 emenda orali l-onorevoli Pressa. Grazie Presidente. Grazie President. L-emenda orali tiddaħħal l-appoċ għal koordinament tal- servizzi ta' għajnuna ta' fl-emerġenza fl-Alpi. So the coordination of mountain rescues. Grazie ħafna, għabxaħat li oġezzjona dal-emenda. Le. Mela nistaw nivutaw fuq minnu favur? Minnu ma kontra? Min jastieni? Mela, u um, dik it-tibdila għaddiet l-artiklu wara 36 l-emenda numru waħda relazzjoni fetħed kuratti vota relazzjoni għal-ed, maddiċ l-emenda 2 votazzjoni nominali għal darba oħra miftuħa kullħat vota votazzjoni għal għalqet maddiċ u l-emenda 3 votazzjoni nominal darba oħra miftuħa Kulħadd vota, votazzjoni għalhet. Ma ditx. L-emenda erba, votazzjoni nominali fetħet. Kulħadd vota, votazzjoni Maddiċ. il Paragrafu 47 l parti n favur, kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa r-rezoluzzjoni kollox kif ġiet emendata u votazzjoni fetħet Kulħadd vota. votazzjoni għalqet. Għaddit. Naddu issa għal rapport koraw. Paragrafu 2 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu tlieta, f'żewġ partijiet, l ewel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, parti tini parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu erba. għanna emenda orali, missur koraw. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would like to move the oral amendment as tablet. You can find it at the end of your... Tista' sibuha fil-tmim il-voting list tagħkom. Davon habe ich jetzt auch Kenntnis genommen. Gibt es Einwände? kamra taf, jek nistaw nivotaw fuq, dawk huma favur, dawk huma kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5, tlet partijiet, u favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tilet parti, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 7, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit paragrafu 11, l ewel parti favur kontra astensjonijiet u tini parti favur kontra astenzjonijiet eh, maddeċ. Paragrafu 12 fi żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tini parti favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 13 il-test oriġinali surkoraw għandu emenda orali oħra. Thank you, sir. Again, I would like... Grazie, dal-bohra. Nishtiq, niproponi dak il-lista li jem fit Jek tridu li naqra, sa naqra. Hemm l oġezzjoni hemm nebda oġezzjoni sur kura. Favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit, paragrafu 14, żewġ partijiet, favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit, paragrafu 2, Tili parti ehm, favur kontra eh, astensjoniet ma deċ. Paragrafu 15 għanna menda dawrali. Għal darba għora sul karaw. Grazie għafna, President. L-emenda t-kopri il-votazzjoni maqsuma ehm, fil-kelma partikolari. Un bat kun sistaw sibu l-emenda bħal kif għattilkom fit-tmim li sara votazzjoni ma jekk tixtiequ jinsa naqra kollox. Jekk tridu naqra, naqra. Grazzi ħafna korraw. Sem xaħat li oġezzjona. La, l-emenda orali minn votaw fuqu. l-emenda orali votazzjoni. nix votazzjoni, huwa fuq il-test in generali kif ġiet emendat oralment favur kontra astenzjonijiet għaddit Paragrafu 17 huwa parti favur kontra astenzjonijiet għaddit din parti favur kontra astenzjonijiet ma ditx, parti favur kontra astenzjonijiet ma ditx Paragrafu 20, tlet partijiet, l parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tnej favur kontra astenzjonijiet għaddit, tlet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 24, tlet partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tlet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 26 favur. Għan ċekjaw fuq il tielet parti tal-emenda tal-paragrafu 24 jgħid il-President. Issa votazzjoni fetħed, kullħat t-vota. Il-votazzjoni għal-ed. għaddit. Paragrafu 26 favur, kontra. Assenzjoni għaddit. Paragrafu 32, emenda orali. Mr. Karaw. I think you know. Tafu xanajt. I would like to move. Nishti proponi li l-emenda orali li tista' sibu fi sitmim il-voting list tako. Grazzi. Jajt bid-daħqa deputat Vielen Dank, Herr Kollege. Grazie ħafna koraw. Jgħet il-President, xaħti ma jġezzjona li dan il-vota fuq għale, għallura dak il-kas. Fil-forma mendata, nipallew il parti favur kontra assenzjoniet, l-tini parti favur kontra assenzjoniet, ma d-deċ. Paragrafu 33, tlet partijiet favur, tini kontra astenzjoniet għaddiet, tini parti favur kontra astenzjoniet, eh, tlita favur kontra astenzjoniet maġġieċ. Paragrafu 35, f'żewġ partijiet bħal l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, rezoluzzjoni in ġenerali kif ġiet emendata u votazzjoni fetħet. Stimmt. U l-ħatti vota. Votazzjoni għal qed. Għaddiet. Missa naddu għall-aħħar votazzjoni tal-lum li huwa eh, eh, l-Onorevoli Zanoka u l-Onorevoli Branċosi favur kontra paragrafu tlieta favur, parti favur kontra astenzjonijiet, maddeċ, telt parti favur. Għan iċċekjaw fuq it-tini parti jgħid il-President, il-votazzjoni fetħet fuq it-tini parti tal-paragrafu tlieta kulħadd vota votazzjoni għal qed ma ditx tilet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit paragraf 5 erba parti favur l-ewwel parti kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tilet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit eh, favur l-erba kontra astenzjonijiet għaddit kol mela naddu eh, ħanċekjaw fuq eh, il-raba parti. Votazzjoni fetħet, votazzjoni kulħadd vota, votazzjoni għal-et, għaddit. Naddu issa għat paragrafu 6 favur kontra assenzjoni ta' dit, paragrafu 7 zewġ partijiet, l ewel parti favur kontra assenzjonijiet votazzjoni nominali. Kulħat ivvota għat-tieni parti, votazzjoni għal ed Għaddit. Paragrafu 8, tliet partijiet favur, l e, parti kontra astenzjoni tad għaddit. Tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni għal qed. Għaddit. Il-tret parti, votazzjoni nominali għal-boħra, votazzjoni fetħet. Kulħadd vota votazzjoni għalet. Għaddit. Paragrafu 10, żewġ partijiet, votazzjoni nominali tnej, l-ewwel parti, votazzjoni fetħet. Kulħadd vota votazzjoni għalet. Għaddit u t-tieni parti, votazzjoni fetħet. Mela għat vota. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Paragrafu 15 tlet partijiet. parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Tilet parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 18. Votazzjoni nominali fil-li fetħet. Kolħat vota. Votazzjoni għalqet għaddit. Paragrafu 22, nimżoġ partijiet favur kontra astenzjoniet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjoni maddiex. Paragrafu 21, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjoni maddiċ. Paragrafu 23 żewġ partijiet favur l-ewwel wieħed, kontra għaddit, it tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 24 f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Eh, għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Eh, L-Onorevoli Von Stock ma votaċ, paragrafu 26 favur kontra astenzjonijiet. Nien ċekjaw. Kienu ħafna astenzjonijiet, allora nċekjaw jgħid il-President. Votazzjoni nominali, votazzjoni fetħed. Votazzjoni għalet. Ma Maddiċ. Paragrafu 28 fl-partijiet l-ewel parte votazzjoni nominali, votazzjoni fetħed. t vota? Votazzjoni għalqet. Għaddit. Tieni parti votazzjoni numil l-arboħra fetħet. t-vota. Votazzjoni għalqet. Għaddit. Tilt parti votazzjoni numil l-arboħra votazzjoni fetħet. t vota? Votazzjoni għalqet. Għaddit. Paragrafu 29, tlet partijiet, l-wieħed favur kontra astenzjoni ta' ditt, it-tieni parti favur kontra astenzjoni ta' ditt, tlet parti favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. 30, paragrafu 31, fit min partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tielet parti votazzjoni nominali li fetħet. Kulħadd vota. Votazzjoni għalħet. Test originali. Għaddit. Raba parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Ħames parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Eh, sit parti votazzjoni nominali li fetħed. Kolħat vota. Votazzjoni għal-et. Għaddit. Partlist numru 7. Favu, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Tmin parti. Favu, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 33 flet partijiet l parti favur, kontra, għaddit bat li eh, parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tilet parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 34, f'ħams partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tilet parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tilet parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Raba parti favur. Għan ċekjaw it-tilet parti relazzjoni fetħed. Die Abstimmung ist geschlossen. Angenommen. Vierter Teil dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Fünfter Teil dafür. Addit. Hamas parti, pavur. Eh, kontra, astensjoniet Addit. Hamas eh, kollha bil-votazzjoni nominali, erba' partijiet l-ewwel waħda f'votazzjoni fetħet. Kulħadd ivvota votazzjoni għalqet. Għaddiet it-tieni parti, votazzjoni fetħet. Kulħadd ivvota votazzjoni għalqet. Għaddiet tielet parti, votazzjoni nominali fetħet. Kulħadd ivvota votazzjoni għalqet. Għaddit, raba parti, votazzjoni fetħet. Kulħadd tifota. Għad x'inhi għalqet. Għaddit. Paragrafu 37 f'żewġ partijiet l ewel wahda favur kontra fis-sanzjoni għaddit, t-tini parti votazzjoni nominali li fetħet. Kulħadd tivota. Votazzjoni għalqet. Għaddit. Paragrafu 40 favur. Una kontra Assenzjonijiet ma ditx. Paragrafu 41, zewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit, tini parti favur, kontra. Astenzjonijiet. Hemm ħafna astenzjonijiet aħjar li jiċċekkjawha. Votazzjoni fetħet. Kulħadd ivota. Votazzjoni għalqet maddiċ. Paragrafu 42, favur, kontra ta' dit. Paragrafu 46, erba partijiet, l-ewwel parti favur, kontra ta' dit. Tieni parti favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Erba parti favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Erba parti favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 47 fil-żewġ partijiet favu l-ewwel waħda kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favu kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 49 tliet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni għalqet. Għaddiet. Tieni parti favu kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti Votazzjoni nominali, votazzjoni fetħet. Kulħadd vota Votazzjoni għal-et, Għaddit. Paragrafu 50 favur kontra, astenzjoniet għaddit. Paragrafu 41 50 żewġ partijiet favur l ewel wahda għaddit t-tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 42 votazzjoni nominali l fetħet. Kolħat vota votazzjoni għalet. Għaddit. Paragrafu 54, l-ewwel tlet partijiet favur kontra astenzjoni għaddit, tini parti favur kontra astenzjoni għaddit, tlet parti favur kontra astenzjoni għaddit. Ma Paragrafu 55, 55, tliet partijiet qed niċċekkja forsi tlet tielet parti ta' 54. Votazzjoni fetħet. Kolħat vota. Razzjoni għalqet. Maddiċ. 55 zoċ partijiet favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 56 zoċ partijiet favur kontra astenzjonijiet għaddit u tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 59, votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 60, zaċ partijiet l-ewel, wieħed favur kontra astenzjonijiet għadda, partijiet 2 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 61, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddit. 63, tlet partijiet favur kontra astenzjonijiet għadda. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Parti tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 65 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 66, votazzjoni nominali miftuħa. Kati vota fa' votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 67 favur kontra astenzjonijiet maddix. Premessa A zewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa 6, tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet Tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Tillet parti favur uh, anzi, votazzjoni nominali miftuħa, kħat vota, votazzjoni maluqa għaddiet. Premessa D, votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddiet premessa E maqsuma fit-tnejn l-ewwel parti favur Anzi, votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tieni parti, votazzjoni nominali miftuħa. Kuħat vota Votazzjoni maluqa. ditx, premessa ġed u favur kontra astenzjonijiet għaddiet, premessa akka favur kontra astenzjonijiet maddiet, premessa i, zoċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiet, premessa ke maqsuma fit tlieta l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ, tielet parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ, eh, premessa M favur kontra astenzjonijiet maddiċ, premessa. Anzi, ħan iċċekjaw premessa M, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa għaddit. Premessa E, żewġ partijiet, l parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, tini parti favur kontra astenzjonijiet. Eja niċċekjawa. Votazzjoni miftuħa. Kħati vota votazzjoni maluqa ma ditx premessa essa maqsuma fit nejb l ewwel parti favur kontra astenzjonijiet putin parti favur kontra astenzjonijiet għaddit premessa te dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit premessa vev tlet parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit tin parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tlet parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa AB f'żewġ partijiet l parti ta' favur kontra astenzjonijiet għaddit, parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa AF votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa għaddit. Permessa għagġe maqsuma fit nejlu l-parti favur, anzi namlu votazzjoni nominali. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet tini parti, votazzjoni nominali miftuħa. Kulħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Premessa a I dawk favur kontra astenzjonijiet. Viċin wis, eja niċċekjaw, il-votazzjoni miftuħa. Għati vota, votazzjoni maluqa. Iva għaddit. Issa, qabel ma nivotaw fuq ir-rezoluzzjoni sħiħa, Eh, frankajna ftit ħin u nista' nsaqsikom ngħidilkom illi jekk iġobkom iżommu l-ordni. Mela, votazzjoni nominali fuq ir-riżoluzzjoni kif hemm data kuħat tivvota. taħarġuhomx il-cards. Issa se nagħlaq il-vot u għaddejt ir-riżoluzzjoni. Issa dawk minnkom li lesti jistgħu jħorġu ħan inkomplu bl spjegazzjoni tal-voti. Meine Damen und Herren, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Ok, signori, sen komplu bl-ispiegazzjoni tal-voti. Sur Kovemekka, kif taf? Kif tafu?